fl-awla biex inkunu nistaw niprezentaw l-om il-karta blu meta jkun hemm bżonn. Yes, yes, Mrs. Wagner, you are very right. Għandek raġun. Il il il-deputati irġil dejjem għandhom jistennew ah, sa' kemm jaslu l-mistoqsijiet minn il-deputati nisa. Mela, apparti il-ċajt, Eh, entkom eh, mitlubin li tistennew wara li titkelmu eh, biex taraw jekk hemmx possibilità li jkun hemm mistoqsija bil-karta blu. Kollegi, għadni ma nistax nibdax il-sistema għet jirranġaw għanna ftit ta' ftit sekondi sa' kem inkunu nistaw nadattaw il-sistema għaxem membru ġdid tal-parlament biex ikun eh, nistaw nadattaw għal dan il-membru ġdid. Il-sistema huwa lest issa u nistaw nibdew il-votazzjonijiet. <coughs> Passamos a votar l-informe del Mela, nivvotaw il-rapport Kirkob l-Islanda, l-Liechtenstein, Norveġa u l-Svizzera fuq il-akita Schengen. Votazzjoni wahda. favur, kontra, astensjoniet għaddit. Rapport Beres fuq l-orientazzjonijiet għal politika tal-impigi. Votazzjoni wahda għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit 591 favur. Issa eh, studju fuq it-tieni lettura tal-pożizzjoni tal-Kunsill. E, Signora Beres, titkellem? Iva, grazzi President. Aħna sa nivutaw issa rapport Sirjeski fisem il-kollegi kollha u mod partikolari tal-Kumitat eh, tal-Impigi tal, tal impigi nishtiq ngħid li aħna naċċettaw din il-proroga fuq il-programm ta' għajnuna għal n-nis liktar vulnerabli għal sentej, pero meta wieħed is il-kondizjonijiet politiċi illi biħ għalaqna din l-approvazzjoni fil-kursil, nishti ikonem u kol eh, rapport fuq il-futur tal-programm. Komissarju. Membri onorevoli, signora Beres, Jiena naħseb li intkom tafu illi l-qafas finanzjarju multianwali illi ġi adottat fid-29 ta' ġunju tal-2011 jipprevedi illi il- lajnuna għall-ikel futura għannis liktar vulnerabli se tkun finanzjata mit titolu numru wieħed fejn hija liktar xierqa li titħol fil-mira ta' tnaqqis tal-faqar għall-istrateġija 2020 e u l-Kummissjoni eh, se teżerċita dritt ta' inizjattiva f'dan il-każ għax il-dritt ta' inizjattiva eh, hija fidejn il-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, għajt il-President, melissa nistaw naddu għall-eżami f-sekonda lettura tal-pozizjoni tal-Kunsilja fuq il-distribuzzjoni tal-ikel għal-persuni li għandhom bżon u uh, il-relazzjoni skisikerski. Niddikjaraw illi hija eh, approvata l-pożizzjoni tal-Kunsil. Nadu issa għall-eżami fit-tieni lettura tal-pożizzjoni tal-Kunsil fuq il-politika tal-ispettru tal radioelettriku il rapporta eh, sur Hokmar. Naddu għall-emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-votazzjoni numru 1 ma diex l-emenda numru wieħed ma ditx. Għal daqstan taħna nistaw niddikjaraw li il-pozizjoni tal-Kunsilli approvata. Issa skont il-agenda għanna l-rapport ta' Sur Nicholson fuq il-rapporti kontrattuali fi settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib. Mela naddu fl-imkien il-blok tal-kompromessi. Kompromess numru 1. Favur kontra astenzjoniet għadda għadda il-kompromess. U issa nistaw nivutaw fuq il-proposta kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għadda il-rapport. U issa għaddu għanna votazzjoni nominali għal rizoluzzjoni leġislativa. Il-votazzjoni maluqa. hija għaddiet b'maġġoranza kbira. U issa ngħaddu għal rapport fuq l-emenda ta' regola fuq il-rapporti ta' inizjativa propria. Għanna bżon ta' maġġoranza kwalifikata għal dan. Il-rapporter wa il-ċef. Il-emenda numru 5 favur kontra astenzjonijiet ma ditx din il-proposta. L-emenda numru 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela din l-emenda għaddit bil-maġġoranza kwalifikata. Issa ngħaddu għal proposta għal deċizjoni mem lebda emendi, votazzjoni, voti a favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa se naddu għal il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Komitat Ekonomiku fuq il-titoli eh, ta' stabilità. Favur kontra Astenzjonijiet? Maddiċ. U issa se nivutaw fuq il-paragrafu 2. F'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tieni parti, voti favur, kontra. Ejja niverifikaw din il-votazzjoni elettronikament. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. It-tieni parti eh, ma deċ et na navotaw fuq it-tieni amenda emenda favur kontra. Astenzjonijiet ma deċ verifikaw din il-votazzjoni wkoll. ne votaw fuq it-tieni amenda. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva fil-fat ma ditx din, l-emenda. Issa se votaw fuq il-paragrafu dissa, żewġ partijiet. l parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Issa t-tieni parti favur, kontra. Astenzjoniet? Maddeċ. Tajjeb, mela niverifikaw tini parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ejva fil-fat, ma diċ. Mela, issa naddu għall-emenda numru 3, favur kontra astenzjoniet ma ditx. U issa et nivvutaw fuq il-paragrafu 7 inċis paragrafu 11 inċis 7. Għadda dan il-paragrafu. Issa niverifikaw. Mela, qed niverifikaw il-paragrafu 11 inċis 7. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <clears throat> Iva din il-fatti għaddit, dan il-paragrafu għadda. Ma nista' ngħaddu għall-emenda numru 4, favur, kontra, astenzjoniet. Ma deċ din l-emenda. Issa qed nivutaw fuq il-paragrafu 12, vot separat, vot, vot, voti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa nevotaw fuq il riżoluzzjoni kolla kemmi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <coughs> votazzjoni maluqa. U riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza kbira. Issa naddu għal rapporta Signora Cornelisen fuq il-għatu l-aspetti soċjali fil-starriċ annwali eh, tal-2011 ta' tkabbir. Il-paragrafu eh, 6 f'żewġ partijiet l-ewwel parti a favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. Il-paragrafu 7 fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra, astensjoniet, għaddit, tini parti, favur. E tini parti e a votazzjoni nominali, mela niftħu l-votazzjoni. <clears throat> votazzjoni luqa u t-tini parti hija adottata maġġoranza kbira. Tilet parti, favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa nivotaw fuq il-paragrafu 18, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit Issa il-paragrafu 19, eh, tlet partit, l-ol parti favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astensjoniet, ma għaddit. U issa, it tlet parti, però votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa U telet parti għaddit. U issa nivutaw fuq il-paragrafu 29 favur. Kontra. Astenzjoniet. Il-paragrafu għadda. Issa il-paragrafu 49 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Eh, il-paragrafu għadda. Naddu essa għal votazzjoni fuq rizoluzzjoni kolla kammi votazzjoni favur kontra astenzjoniet, il-rizoluzzjoni il għaddit. Issa naddu għal rapporta sur Gozes Fu il-kontribut tal listħarriċ annuali dwar it-kabir għal 2012. Et-tini emenda, favur kontra, astensjoniet, ma Emenda tlieta, favur, kontra, astensjoniet, ma ddiċ. L-emenda numru erba. favur, kontra, astensjoniet, ma ddiċ. Istanna l-emenda numru 1, favur, kontra, astensjoniet, ma Issa rizoluzzjoni kolla kemmi. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Perfett. Mela, bekk naddu issa l-spiegazzjoni tal-voti.